l-Komissarju nala diskussjoni seduta li mister tkun għada tini ta' april 2009 mid-dista sassija. Ikunem l-agenda u koll fu l-agenda ta'